Signori, issa se naddu għall-spiegazzjonijiet tal-vot. Mela, jekk joġobkom ehm, tilqu minn din il-kamra jekk mhux ħattatu spiegazzjoni. Issa għandna għal spiegazzjonijiet tal-vot fuq eh, il-punti li votajna fuqhom illum. Jekk joġobkom tistgħu tħallu din il-kamra mingħajr ma tagħmlu storbju. Es folgen die Erklärungen zur Abstimmung zu den Punkten. Mea, spiegazzjonijiet tal-vot fuq il-punti li votajna fuqhom illum. Ikolli ninformakom li għanna lista twila ta' min jixti jamel eh, jagħmel spiegazzjoni. Aħna għanna imma sa' tlita naqsin kwart biss. Għalek il-bqija tal-ispegazzjonijiet jittieħdu għada jew inkella tistgħu tgħaddu bil-miktub. Everybody please leave the room and speak outside. Mela jekk joġobkom itilqu minn din il-kamra mingħajr ma tagħmlu storbju biex turu kol solidarieta mal kollega lek jekk jo ġobkom storbju waqt li titilqu minn din l-awla. Mela, l-ewwel spjegazzjoni tal-vot is-sur Pita ja għal-minuta so, fuq ir-rakkomandazzjoni ta' Joao Ferrera dwar il ftehim ta' sħubija dwar is-sajt mal-Gini Bisaw l-opportunitajiet tas sajt u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji. Għandek minuta. Mela, dina situazzjoni fejn kulħadd se jirbaħ għan naftejm ta' sħubija kif ukoll għajnuna l-iżvilupp. Jina votajt favur imma nixtieq nkun naf minn kull minn il-kumitat li qed imexxi li jassigura li l-kontrolli ex post isiru mingħajr xquq. Eh, importanti li ma jkunx hemm sajt żejjed u rridu noqogħdu attenti wkoll sabiex nissiguraw li l-flus li ġi investit imur għal proġetti ta' l-iżvilupp. Dan għam il-flus mandux jintilef eh, fl-amministrazzjoni. jiena nesċili u jiena fil-fat votajt favur dan il-rapport minn kejja dan l-inkwit li għandi u nittama li issa Dan il-ftejim jinsab fidejn vera tajbin tal-Kumitat. Issa se nadu għal rekomendazzjoni ta' Sur Serrao Santes fuq il-ftejm ta' sħubija dwar sajt mal-Madagaskar. Fil-femma tijaj dawn il-ftejimiet qed jisfruttaw jgħid Jonathan Arnett li qed inħallsu pajjiżi uh, għar sabiex jipermettu l-na nistadu u nisfrittaw il-rizorsi naturali taħkom, specialment il-Madagaskar fl-Oċean Indian għandu ekoloġija unika mill-flora u l-fauna li huma varjati ħafna. Għalek eh, irridu natu trattament eh, speċjali lil dan il-Madagaskar ma nasibx dan huwa ftim. Terpal Madagaskar. Grazzi ħafna sur għanet. Issa se naddu għal rapport ta' Ska kele miżuri provizori fil-qasam ta' protezzjoni internazzjonali għal beneficju tal-Italja u il-Greċja. Naddi l-mikrofonu l-Sinjura Sojdrova għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura Vici President. Kont spiegazzjoni dwar il-għala jena ma votajċ favur il- rapport ta' Keller, mux etnajt li jina kontra solidarieta, għansi xaħġa vera meħtieġa. Nishti imma najt li nishti nara il-lajnuna li għanda tinata li l-familji eh, eh, nisranija li eh, dawna et jaħarbu mill-prosekuzzjoni fl-istati iżlamiċi. Ma jina ma votajċ favur għax dan imur li lin minn dak li ftemu l-istati membri qed nitkellem dwar ridistribuzzjoni ta' 40,000 refuġati. Il-Kunsill hekk qabel din is-sena fil-laqa li zaħed din is-sena għalhekk vera importanti li r rappreżentanti tal-istati membri responsabbli għall-implementazzjoni tal-politika tal-azil sabiex ikomplu jiftemu iktar u rwol tal-Parlament Ewropew mhuwiex li jieħu sem u li jieħu deċiżjonijiet fisimhom. Grazzi ħafna. Sinjura Eleonora Forenza għal minuta. Grazzi ħafna President. Dan ir-rapport eh, Keller jina votajt eh, favur tiegħu u rapport li jidentifika xi prioritajiet Jiena naħseb li ċifra ta' 40,000 migrant bizzejiet ma dan punt ta' tluq eh, u distribuzzjoni eh, permezz ta' kwoti trid issir permanenti. Jiena nemmen li dak li aħna smajna dal-għodu anka minn is-sur Juncker mhux biżejjed jiena naħseb li vera u li eh, innamlu distinzjoni bejn immigrant ekonomiku u rifruġat. Dan qed jurina kif il-politika għandha x'taqsam mal-kontrolli tal-flussi migratorju u iktar mill-ħarsin tal-persuni nittama li daqt inbidlu l-politika tal-Unjoni vizavi l-immigrazzjoni u kif ukoll politika ta' azil li aħna nilqaw u li innemendaw ukoll ir-regolament ta' Dublin. Grazzi ħafna Sinjura Forenza naddi l-mikrofonu l-Sur Pospisil għal-minuta. Grazzi ħafna Sinjora Viċi Ċer, Viċi President, jiena ma konċ favur il-kwoti. Jiena ninstab konvint li dil-ħaġa għatmu se taħdem fil-prattika u għanna aħna nippermettu li dawk li qed ifittxu l-azil, ifittxu l-azil fejn jixtiequ huma u dan l-istat membru mbagħad irid jieħu id-deċiżjoni jekk jikkonformaw mal-kundizzjonijiet internazzjonali Din hija miżura inkorretta tmur kontra l-interessi ta' dawk li qed l-ażil xorta waħda se jispiċċaw fejn jixtiequ ma fejn qegħdin il-familji tagħhom fl-aħħar mill-aħħar jridu distribuzzjoni ta' dawk li qed l-ażil eventwalment jista' jwassal għal movimenti fl-Ewropa kontra iż-żona Schengen. Naseb li dinja l-ikbar problema flimkien ma' gvern tar-Repubblika Ċeka jiena favur is-solidarjetà ma kontra ir-ridistribuzzjoni permezz ta' miżuri amministrattivi. Grazzi ħafna Sinjura Nina Gill għal minuta. Grazzi ħafna mela hawnhekk fil-Parlament kif ukoll fir-Renju Unit aħna qed eh, ċelebraw l-anniversarju ta' Reġina pala l-Reġina li l-iktar kella Eh, l-itwal Renew U imma il-ita diskors fil-passat meta kienet da zaħira dwar immigrazzjoni ma' situazzjoni tal-lum ftit differenti imma tkellmet dwar l-istess situazzjoni fejn nitkellhom bżon jitilqu jaħarbu minn ħajjithom. Hemm 3 miljun eh, tfal mhux kampanjati fil-kampijiet fl-Italja x'eġisi sabiex naċċertaw li jiġu rillakwati nataw appoġġ pozitif għalhekk kien votajt favur dan ir-rapport għax huwa li rridu għahna ndirizzaw il il-kriżi ta' refuġati pal-Unjoni Ewropea kollha kemm jirridu nagħmlu dana issa. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjora Ġil, issa naddi l-mikrofonu li Sur Stanislav Polċa kal-minuta, grazzi ħafna, grazzi Sinjora Vici Ċer, senżon fil-qosor. Nishtiq najt li jena kont favur il-rapport Keller, ma kontx favur imma il-kwoti obbligatorji ħanajdilkom għalfejn pal per eżempju kif naraw fil-Bibja, bemx fidi minnajr azzjoni, ma nafx kif nistaw nitkellmu aħna dwar solidarieta Ewropea. Kif man, kif qed nitkellmu dwar is-solidarjetà jekk mhux qed ngħinu. Din hija tifsira ta' solidarieta li ngħinu lill Greċja u l-Italja. Jiena naħseb li rrid ikun hemm ftehim bejn l-istati membri ma jekk inti tkun kontra dan ir-rapport ma naħsibx li inti tista' tgħid li inti favur is-solidarjetà Ewropea għax dan qed juri li m'hemmx fid fil-fiduċa fis-solidarjetà Ewropea. Grazzi ħafna Sur Polċek għal minuta Sinjora Kristina Morvaj. Grazzi ħafna. Iva, ovvjament jina votajt kontra dan ir-rapport u ovvjament memx tweġiba ma ħarġitx tweġiba l-problema tagħna minn dik is-sessjoni, ġifieri jekk l-Ungerija trid tibqa' ġewwa Schengen jew le jekk irid ikun hemm ħarsien tal-frontieri esterni jew le. smajna li għanna nieħdu eh, refugjati kemm nistaw faċli najdu ħana fil-Parlament Ewropew għax eh, xej mhux se jibiddel fħajetkom imma meta jiġu refugjati xorta seta u l-istess salaris xorta ħajkun hemm Mercedes li ħajjiġi għalikom xorta ħatoqdu f'lokandi sbieħ u djar sbieħ intkom mhux se tgħixu rip il-migranti it-tfal tagħkom qed jgħixu ħajja mingħajr problemi u jekk intkom tiddeċidu li jitfall tagħkom m'għandhomx dbatu l-iskola flimkien mal-migranti kull ma tistgħu tagħmlu mbagħad tibatuhom skejjel privati. Sinjor Anħel Sir Anhel eh, Zrembaski, grazzi għafna Senjura President, jiena kontra il-kwoti vinkolanti għal-refugġati, għax qed immorru kontra sovranità tal-istati membri li għandhom ikunu jistgħu jikkontrollaw il-frontieri tagħhom. U jena kontra u koll peress li l-level ta' lejxin fl-istati membri huwa differenti. Inti kif tista' l-nis jibqaw ġewwa l-Ungerija, l-Bulgarija, l-Ġermanja u l-Iżvezja. Mhux qed titkellem inti dwar diskriminazzjoni, ir-refuġjati stess, imbagħad titilet net. M'hemmx definizzjoni dwar ċara dwar migranti illegali u refuġjat u waqt li m'għandniex definizzjonijiet ċari mela mbagħad ma nistgħux aħna napplikaw il-kwoti vinkolanti għax ħajkollna bżonn nilqgħu mijiet ta' miljuni ta' persuni. U kollox ħajispiċċa ħażin il-ftehim ta' Schengen u ż-żona Schengen turi li mhux qed fil-prattika l-istess bħal regolament ta' Dublin. Is-sur Bill Etridge għal minuta. Grazzi ħafna. Għadni kif votajt kontra miżuri li kienu se jiftu l-bibin tal-Europa għal-migranti ġejjin hawnhekk. Huma max huma. Bi politika effettiva tal-azil ħassir ineffettiva li s-sovranità titnaħam l-istati membri aħna nħalluhom nippermettuhom jitlu hawnhekk kemm jekk qed eh, huma tifittxu l-għażila x'jinstabu fil-periklu jew għax hekk iddeċidew li jiġu. Din hija reazzjoni hekk bla doċċ għal problema vera sinifikanti qed jirrifutaw li jaħdmu fuq il-kwistjonijiet irreali u kull ma qed jgħidu ejja mela nilqaw l-kulħat mela lil dawk li tkellmu ek daqsek favur li jiftħu l-bibin mela segu l-istess eżempju ta' Bob Geldof. Forsi tistgħu toffru id-dar tagħkom stess għal dawn ir-refuġati. Jekk ha tmex mela jekk ħatatu eżempju tajjeb mela forsi nkunu nistgħu naħdukom biktar serjetà. Signora Anna Zaborska għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Jiena favur il-prinċipju ta' solidarjetà li eh, jiġi applikat bejn l-istati membri sabiex nsolvu għal kriżi tar refugjati Jiena u kol favur ir-ritorn ta' dawk il-migranti li uh, il-ħajja tagħhom mhix medda mill-gwerra jew mill-ġuħ. Iva, tajjeb li ntejbu l-ħajja tan-nies imma l-priorità tagħna għandha tkun li nsalvaw il-ħajja ta' dawk in-nies li li qegħdin fil-periklu. Jiena napaġa eh, li hemm zida ta' refugjati li ħajjenataw resettlement minn 40.000 fall 100.000 persuna u għalek imma jina s-senajt fil-vot aħħari. Andrea Schmamikens għal minuta. Grazzi ħafna, grazie President, kollegi jina votajt favur din id-deċizjoni importanti ħanajdilkom għalfejn il-kwistjoni ta' refugjati għal kwistjoni dwar valuri komuni solidarjetà. Verat nissinajt il-kollegi ta' pajizi stess li votaw fissem gruppi politiċi differenti votaw kontra aħna pajiz membru ġdijt. Mill-2009 sal-2013 pajizna irċiva 34 miljon euro refugjati u se jkompli ċivi 29 miljon iktar u vera mistħi il-fat li rridu nieħdu dan il-flus mill-Unjoni Ewropea ma fl-istess ħin mhux ma rridux nuru solidarità lil dawk li qegħdin f'sitwazzjoni vera drammatika. Jiena naħseb li rridu nkomplu niżviluppaw li nanflusna li kiena votajt eh, favur. Grazzi ħafna nad il-mikrofonu lis sinjura Marian Hawkin għal-minuta. Grazzi għafna President. Jina appoġġajt dan ir-rapport il illum li qed jipproponi li jkun hemm relokazzjoni ta' 40,000 persuna li qed tifittxu l-ażil lejn stati membri oħra ġifieri ħalli jkun eh, jisir tilqu mill-Italja l-Greċja huwa biss dawk li qed ifittxu l-ażil li vera jeħtieġu il-protezzjoni internazzjonali se jkunu eleġibbli. Jiena naqbel mal-Viċi President Timmermans dan huwa moment ta' storja, moment storiku għall-istorja Ewropea u palu jiena ferm kuntenta li qed nara din it-tweġiba minn nies ordinarji li jridu jgħinu kemm jistgħu. Irċevejt ħafna emails mill-Irlandiżi li joffrew kmamar fi djarhom diswajnuna għalhekk jiena vera gburija għal nistanajt li jiena Irlandiza kif ukoll membru eh, ta' l-Unjoni Ewropea. U nixtieq nifraħ din il-proposta mill-Papa li eh, kull knisa kull parroċċa trid eh, tieħu familja u bekk dinna tistatejn li jkun hemm integrazzjoni fil-komunità għal dawk li ma jixtiequx imorru lura għal pajjiżhom oriġinali. Sur Wolf, grazzi ħafna viċi President viċi ċer. Iva, għal darbohra l-Unjoni Ewropea l-lum ħadet passiħor il-qoddim sabiex bella tmermer il-stati nazzjoni u sabiex itnaqħi l-possibilta li li stati membri jihdu deċizjoniet fuq punti li huma vera importanti l immigrazzjoni l immigrazjoni u l-azil. Il-proposti li tres qoddim din l-awla mux biss qed ikopru kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma huma arroganti bizzet li jgħidu li aħna l-Unjoni Ewropea nistgħu nbidlu l-liġi refuġi internazzjonali. Aħna sem wessaw id-definizzjoni ta' azil u refuġati ħankludu il-kull minu għafqir minn kull pajis. U bekk inti jettejt li d-dinja li aħna se nibtu l-bibindana għal kullħat tiġifir minn jiex l-Afrika, l-Vant Nofsani u l-Azlija li mhuwiex refuġat ġenwin imma li jixtieq jiġi hawnhekk sabiex jaħdem lil dawk li ħajjaraw is-salarji tagħhom imnaqsin li ħajitilfu xogħolhom il-fqar dawk minn dar dawk li m'għandhomx jirċivuċi fl-Ewropa ħajkunu dawk li se jibatu minħabba l-arroganza tan nies li għedin f'din l-awla. Fin Grazzi ħafna kollega Wolf sabiex nalqu l-ispiegazzjoni tal botna nadi l-mikrofonu li sun Arnott. Aħna insejna li għal kull refugġat fl-Europa 25 sa 30 fil-Ġordan, il-Libanu u Turkija Biss, umbat qed inħeġġu aħna dawn il-vjaġġi vera perikolużi bil-vapur bil-vapur għal dawk li għandhom biżgħet flus biex iħallsu il-kontrabandisti u eh, qed ninsaw ġifieri għal dawk li qed jgħixu f'dawk il-pajjiżi. Aħna ma nistgħux nażbu qabel ma nieħdu azzjoni. Tiftakru li l-kriżi umanitarja ma tiqafx fl-infurtiri tal-Unjoni Ewropea. Ma tistgħux intkom ma eh, tiqfu li eh, milli tippruvaw twaqfu l-imwiet li u l-person li għati imuti fl-pram tana. Aħna irridu inħedġu kol il-refugġati jamlu il-bicċa taħħom u kol. L-linja ma tispiċċax hawnhekk fl-Ewropa, intkom tridu toħorġu minn dan l-ħsieb insulari Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna kollega Anot, issa se nala il rapport ta' Kelem fuq eh, dawn miżuri provizori eh, fil-qasam ta' protezzjoni internazzjonali għal beneficju tal-Italja għal Greċja. Issa se naddu l-mikrofonu għal rapport ta' Kirsten Westfall id-dimensjoni eh, urbana tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Kollegi, eh, dan għal aħħar rapport eh, li ħajkonna l-ispiegazzjoni tal-vot fuq u se għanna seba persuni umbat se naslu għal tlita naqsin kwarti se jkollna bżon nħeju l-awla għas-sessjoni ta' Warren of Sinar, Senior Again. President, Mela, etnet kelmu dwar Żewġ terzi tal-prodott gross domestiku huwa prodott eh, fil-libliet tagħna u l-ħajja tagħna ta' kuljum li niġildu kontra l-ostakli għal l-impjiegi, l-esklużjoni soċjali, tibdil klimatiku, ma bħala dawk li jixprinaw l-attività ekonomika u l-innovazzjoni hemmhekk qegħdin l-soluzzjonijiet għal dawn l-isfidi. L-Unjoni Ewropea diġà wetqet xogħol vera importanti fuq l-iżvilupp urban reġjonali, speċjalment fil-reġjun tiegħi pal-West Midlands, ġifiri Birmingham, Coventry, Hampton, ġifiri dawn huma reġuni flejn l-Unjoni Ewropea kontribuxxi ta' tkabbir tagħhom imma rridu wkoll ngħidu li hemm għasta ta' koordinazzjoni fuq il-politika urbana kemm mod orizzontali kif ukoll vertikali. Għalhekk jiena appoġġajt ir-rapport Westfall u qed inħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex nassiguraw li li bliet u ikunu iktar marbuta mal-tfassil eh, tal-politiki eh, Ewropea u li l-agenda urbana timxi lejn l-anijiet ta' eh, l-agenda 2020 sul proġett. Grazie ħafna, President. Kontent ħafna li l-appoġġa dan il-rapport. Għax kena taħdidiet Rik naraw il-level tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa li fejn għandna niddiskutu il kwestjoni tal-aspetti urbani, sifx li huwa dibattitu tajjeb. L-aġenda urbana hija parti mill-kompetenza eh, Ewropea bla dubju ħafna Ewropej jiexu fi bliet u jispostaw lejn l-bliet il-maġġoranza tal-Ewropej jiexu fl u f'din is-sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha eh, ma għandix tapplika politiki urbani li mhumiex tajbin. Jena nħoss li dawk li ma appoġġawx dawn ir-rapport ħaj jarġa' jibdilhom għax l aġenda urbana hija parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sud Polċak, e signora Makovaj. Grazie ħafna, President. L-Unjoni Ewropea għandu impatt dirett fuq l-iżvilupp urbani u l-politiki urbani eh, nazzjonali u l-għanijiet tal-Stati membri għandhom un mal-tkabbir ekonomiku eh, intelligente, li huwa eh, tolleranti, favur l-ambjent U dawn l ambizjonijiet ifisser li l-Ewropa għandha bżonn tikkonsolida l-żvilupp urban u tejjeb il-dimensjoni urbana tal-politiki e, Ewropea għandu jwassal la simplifikazzjoni tal-allokazzjoni tal-fondi Ewropej il deċiżjoni għandhom jittieħdu lokalment għalhekk jiena nappoġġa din l-idea fuq uh, zoni fu, uh, urbani funzjonali zoni urbani funzjonali, bliet eh, u stati membri u kommissjoni kollha għandhom jagħmlu kontribut biex jtejbu il-politiki urbani biex jirriflettu il-xewqat tal-dawk eh, persuni li jgħixu f'ċerta post biex nippreparaw li bliet ta' għada. Grazzi ħafna Makovej. L-Onorevoli Balzo. Grazzi ħafna President. Grazzi għalli ti permettili eh, tajtni il-mikrofonu. Nasab li raġonevoli li l-Parlament jitħaddet fuq dan il-rapport fuq dimensjoni urbana tal-politika urbana eh, Ewropej. Għax il-fuq minn 80% ta' ċittadini jiexu li bliet. Imma jena manħoss li dan huwa svilupp pozittiv, sfortunatament f'ħafna pajjiżi mhux madux possibbli li wieħed jgħix f'żona rurali għax il-bidja qed issir agribusiness minn flok. Negozju tal-bidja fuq skala industrijali huwa importanti li dan nżommu f'moħħna meta nitkellmu dwar dimensjoni urban. raġun li jiena stenejt u dan il-punt huwa paragrafu li jen fil-rapport li jgħid li lan huwa li wieħed jistabbilixxi istituzzjoni ċentrali f'ħaden il-Kummissjoni eh, u dan huwa pass lejn iċ-ċentralizzazzjoni ma stajtx nappoġġja dan. Grazzi ħafna l-Onorevoli Boġovic. Grazzi ħafna President. Jien konvint li għanna nassoċjaw daw iż-żoni urbani. Ek tkellimna fl-istituzzjonijiet aħna smajna eh, argumenti importanti ħafna. Aħna rajna li fost 50% u 80% ta' ċittadini jiexu fl-bliet u dana ovvjament joħloq problemi wkoll eh, l-essodu rurali, l-tneġġis tal-ambjent u għanna bżon Eh, nirrispondu dawn il-kwestjonijiet. Hemm ukoll il-kwestjoni taż-żoni urbani meta tqabbilhom ma' żoni rurali. Ma ninsejx pereżempju trasport pubbliku fl-bliet. Wieħed għandu bżonn jara wkoll x'qed jiġri fiż-żoni rurali għax naħseb li hawnhekk f'dan il-Parlament li għandna nittrattaw tal il-kwestjonijiet. Grazzi ħafna. Għaddu sal-Onorevoli Kelly. Grazie ħafna. Poġġajt eh, mal eh, votajt ma dan il-grupp eh, mal-grupp tiegħi f'dan il- u ħad gost li l-maġġoranza ta' rappresentanti kienu jaqblu ma dan il-rapporti. Ħaġa li ma tissorprendinix għax nofs nofs il-popolazzjoni tad-dinja jgħixu f'żoni urbani 75% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea jgħixu f'żoni urbani. Għalhekk għandna nagħmlu eh, kollox li nistgħu biex eh, nipromuovu l iżvilupp ekonomiku fl-bliet u żoni urbani. Għandu jkun hemm edukazzjoni u sports, għandu jkun hemm pigi għall edulti U għandu jkun hemm ħajja xirqa għal kulħadd u eh, arja nadifa biex wieħed ikun jista' jagħmel da kollu. Għandna bżonn nifukaw fuq trasport, iżjed vetturi elettriċi u bicycles u vetturi li ma jkollhomx emissjonijiet kbar. U dan issa jkun ta' kontribut. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Kelly Honorary Mammikens. Grazzi ħafna. President, kollegi, jiena wkoll votajt favur dan rapport. Imma fl-istess ħin naħseb li deċiżjoni li kien waqta għax il-kollegi għalu li għazem fuq minn 75% jgħixu fil bliet L-bliet ta' daqsi differenti huma uniċi fil-kultura tagħhom l-bliet nsibu l-industrija u nsibu l-patrimonju kulturali u dan nistaw narawa fil-Unjoni Ewropea mir ta' snin. Il-vizjoni urbana tiġi koordinata fil-level tal-Unjoni u koll. Dena mux ħaġa uh, mandatorja fil-prezent imma naħseb li hija ħaġa importanti. Jena nħoss li għandha bżonn strateġija komuni waqt li nevolvu din l-istrateġija għanna nivolvu il reprezentanti tal-gvern lokali. Naħseb li hemm ċerta distanza bejn il-municipalitajiet u l-gvernijiet u jien nishtaq nisħaq li jena votajt favur din deċiżjoni. Grazzi ħafna. Mela, biex nalqu din eh, l-spiegazzjoni tal-vot l-Onorevoli Etheridge il-politiki ta' urbani tal unjoni Ewropea huwa sforz biex jevita biex ħalli barra l-istat. Jiena fil-West Midlands qed jiffaċċaw awtorità appoġġata mill-Unjoni Ewropea li li jekk dan jiġri jkun hemm diskriminazzjoni pożittiva meta jiġu għall-impjegati tal-Kunsill kunu jur eh, ġalesti, kunem eh, pagamenti fuq konġestjoni, jew kella biex inġabar iż zibet Dan huma parti eh, minn dak li ħajġin post mill-Unjoni Ewropea biex flusna jarġgħu jiġu fl brittana Aħna għandna ninaqdu biex niġġuldu kontra dil-idea tal-West Midlands Combined Authority. Hija kontra d-demokrazija, kontra dak li nemnu u dbijat id-demokrazija mill-poplu. Inaqdu miegħi u niġġieldu kontra din l-awtorità u qabel ma tibda. Grazzi. Fil Dank, Herr Grazzi ħafna, suretiġ. Mela hekk għala fuq il-kommenti fuq il-report Westpel u